Grazzi, issa nistgħu nagħlqu dan id-dibattitu, il-votazzjoni issa jsir illum f'nofsinhar. Il-punt li mis fuq l agenda issa huwa ir-rapport Missur Erin Harzer il-kontroll budgetarju tal-għajnuna umanitarja ta' l-Unjoni Ewropea. Ħanat il-kelma li rapport jara l-erba minuti, jek jieġbok. Grazzi tassew. Għajnuna umanitarja hija ferm, wa suġġett ferm importanti l-Unjoni Ewropea kif kol istati membri huma l-aktar donaturi kbar madwar il-dinja. DG Echo irnexxila ta' ministra 63% ta' daw il-fondi qed nitkellmu dwar 1.1 biljun euro. Il-DG Echo għandu rwol ta' amministratur, però mbagħad l-implementazzjoni fuq il-post qed tittieħed mill-responsabilità tal-NGOs u organizzazzjonijiet internazzjonali huma jieħdu ħsieb l-implementazzjoni ta' dan kollu għaffat fil-fatt li l-għajnuna umanitarja u dawk li għandhom l-aktar bżonn lajnuna fil fid-dinja huma l-aktar affettwati. L-ineffiċenza u l-ineffettività tiswa ħafna ħajjiet ta' bnedmin. Għalhekk aħna ħadna dan eh, l-inizjattiva biex nikbu dan rapport fil-rapport fil-parlament, aħna għedin naraw il-mekkanizmi din jiġu implementati u anki il-riżultat u li il-kooperazzjoni li qed issir fiħdan id-Digi Echo u il- l-NGOs nistaw ngħidu fil-fatt li dan il-Dipartiment Direttorat Ġenerali wassal għal dialogu li għaddej mod kontwinju kien bejda l-Direttorat Ġenerali kif ukoll il- l-NGOs. L-FBA għal 2008 Dan il-ftehim ta' sħubija wassal għal mod kif wieħed jista' jimxu l-qudiem saru riżultati nkisbu u aħna rridu naraw l-affarijiet jimxu l-qudiem fid-direzzjoni tajba. Aħna rridu kollna tip ta' eh, mira sabiex aħna naqsu il pisa amministrativ anka f'dan il-qasam. Meta niġu għal kooperazzjoni ma' ġnus maquda, il-metodu tal-implementazzjoni unek eh, ovvjament għat fadal ħafna xogħol xisir hemm ħafna kontrolli u verifiki li għadhom neqsina hawnhekk għalek il-prinċipju ta' verifika u l-approċ l-adegwat, jrid ikun hemm aktar trasparenza. Għalhekk l għabel qabel kollox irid ikun hemm aċċess garantit tal-Parlament Ewropew u anki rapporti tal-ġnus maquda. Pero bħalissa da mhux il-każ għalhekk il-Parlament Ewropew ma jistax jeżerċita l-iskrutinju tagħha sa ċertu punt bħala riżultat ta' dan. Ir-rapporti li qegħdin jiġu trasmessi wkoll il-Kummissjoni eh, meta wkoll niġu għar-riżultati nistgħu naraw li huma dajfa, nixqu naraw aktar kontenut anke f'dak li riforma tal-ġnus Magħquda. Dan seħ minħabba il-krizi fuq mal-gvern tal-Korea ta' fuq, meta niġu għat trasparenza l kontabilità aħna rridu naraw li sessa du ma sarx progress. L-istati membri għalek ma mitluba unek, pero mbagħad il-pressjoni ssir fuq il-ġnus maquda. Meta niġu għall-implementazzjoni ma l-NGOs, ikonna najdu li jemmek kwistjoni ta' pendenti, speċjalment meta niġu għal proċedura biex wieħed jagħti l-kuntratti. ċertu NGOs m'għandux m'għandhomx proċeduri ta' xiri ta' kontrat, anka meta niġu għal mekanizmi ta' kontroll intern raw li hemm nuqqasijiet. Wieħed għalhekk irid jassumi responsabilta anke meta wieħed jiddelega il-setat. Meta niġu għal ispejs ta' appoġġ dan huwa tielet punt tiegħi, jidher li hemm differenzi kbar f'proġetti simili u forsi għalhekk għandu jkun hemm xi tip ta' approċċ komuni għal proġetti komuni sabiex bekk aħna kun nistgħu innaqsu l-inattività, l-ineffiċenza u anki nelbu dawn il-problemi. Fil-ġejjieni jiena ninsab ċert li ikun importanti li nżommu l-attenzjoni tagħna fuq is-sostenibilità u nħarsu wkoll lejn prevenzjoni ta' diżastri billi nibdlu sistemi ta' bikri, sistemi tal-arm ta' bikri, bikrin u anke nħarsu lej lajnuna umanitarja bħala sistema ta' appoġġ u ta' żvilupp irridu nħarsu wkoll ir rezistenza kapaċità ta' rezistenza tal-popolazzjonijiet lokali. Din tissaħħa. Ir-rapport ġie adottat maġġoranza wiesa fil-kumitat u jiena nkun kuntent ħafna jkun hemm maġġoranza wiesa wkoll fih dan il-plenarja. Grazzi. Grazzi tassew sur Aaron Hauser, issa natu daħt il-proċedura tal DI nati l-kelma lis sur Rubik. President, Newry, Jiena nħoss li dan ir-rapport juri li l-Unjoni Ewropea laqet responsabilità kbira madwar id-dinja u l-assistenza umanitarja ħna niprovdu għandha tkun sostenibbli. Dan ifisser li l-assistenza twassal għal investiment għal popolazzjoni lokali, għalhekk jiena nħoss li l istrategija ġdida ta' żvilupp li aħna din ħarsu f'termini ta' kif aħna nistgħu nipprovdu enerġija l-aktar reġuni foqra fid-dinja għaliex madana kollu l-provvista tal-enerġija jeħtiġila miżuri ta' taħriġ għal dawn il-persuni u anki l-komunikazzjoni hija bażi għal strateġija effettiva u b'saħħitha għalhekk aħna rridu nirriflettu dwar kif aħna nifformulaw il nifformulaw is-sitwazzjoni fid-dinja. Aħna rridu wkoll insaħħu l-logħba tagħna f'dak li għandu x'jaqsam kontrolli u anki nippruvaw insibu mudell li jagħtina opportunitajt sostenibli sabiex aħna nkunu nistgħu nwasslu assistenza madwar id-dinja. Grazzi tassew, grazzi is-Sur Rubik, Nati l-kelma li sinjor Tikaw. Grazzi tassew, Sur President. Inizjativa komisje ċe prevede li instrumentu li... Grazzi tassew, meta aħna nqisu li l-għajnuna monetarja hija strument tista' tgħinna għal ġejni futur, speċjalment meta u qisu li jkollna ammont ta' flus kull sena il-proposti ta' iż-żieda fir riżerva għal għajnuna bikrija u anki li wieħed jerġa' ippoġġi l-flus għas-sena juża l-flus għas-sena wara l-flus li ma jkunux inħlew. Irridu nanticipaw, nipprevjenu l-katastrofi. Irridu għalhekk innidu azzjonijiet aktar maġla biex noħorġu minn situazzjoni ta' kriżi, trattament speċjali wkoll irid jingħata li tfal il-nisa tqal u għal persuni li għandhom tfal żgħar, riformazzjoni tal-ikel u anki ħwejjeġ u anki u fit-trasport mediku. Vielen Dank, Frau Kollegin Zikau. Es folgt Frau Kollegin Ceskova. Grazie tassew, issa nagħti l-kelma lis sinjura Teskova. Sur President, jiena nixtieq nixbet l-attenzjoni li waħda mill-rekwiżiti prinċipali għall effiċenza u effettività għal kontroll finanzjarju u wieħed minn dawn ir-rekwiżiti prinċipali għall għal għajnuna ta' żvilupp finanzjarju rridu għalhekk nevalwaw ħtiġijiet f'ċertu reġjuni. Hemm ħafna affarijiet li aħna nistgħu nagħmlu kif nistgħu naraw fil-qarn tal-Afrika. Minkejja għajnuna wiesa umanitarja, pero mhux qed naraw suċċessi f'dawn il-qasam, f'dan ir-reġjun tad-dinja ħafna risorsi finanzjarji din imorru hemmhekk, però mhux ċar min qed jirċievi dawn ir-risorsi finanzjarji. Għalhekk huwa neċessarju li jkollna xi tip ta' kriterji sabiex aħna nkunu nistgħu insibu il min qed jirċievi din l u għankin identifikaw mod ċar. Jiena nemmen li għalhekk huwa kruċjali li f'dan ir-rapport il-Parlament Ewropew jikkonċentra u jixħet l-attenzjoni tiegħu fuq il-verifika ta' għajnuna umanitarja kif ukoll kooperazzjoni ma' organizzazzjoni toħra bħal ġnus Mauda. Grazzi l-rapporter ukoll. Grazzi tassew, Signora Ceskova, nati l-kelma s-Sur Paxka. Grazzi tassew, Sur President, Kommissarju, L-Unjoni Ewropea u l-programmi ta' għajnuna umanitarja edin hemm biex jindarizzaw il-vittmi ta' diżastri jew inkella ta' konflotti ta' gwerra din hija parti mill-politika tal-Unjoni Ewropea. Id-Direttorat Ġenerali huma responsabbli f'din għal din l-attività tal-Unjoni Ewropea hija qiegħda tissieħeb ma' aktar minn 200 organizzazzjoni li għandhom strutturi differenti. U l-Unjoni Ewropea tipprovdi fondi sostanzjali li huma fasla biex jgħinu l dawn il-vitmi. Madana kollu, il-mekkanizmi ta' kontroll u anki il-mod kif qed jintefqu l-flus għandhom ikun aspett importanti għax xogħol tal-amministrazzjoni tagħna. U għalhekk jiena nħoss li l-proposta tal-Kummissjoni Ewropea biex ittejjeb il-kontrolli tan nefqa ta' lajnuna umanitarja u daw il-fondi għandha titqis mod pożittiv u blan kol li wieħed jirċievi kwalità aktar għolja ta' nefqa ta' flus, anke bħala riżultati. Grazzi. Grazzi tas Sur Paxka, nagħti l-kelma l-Onorevoli Bazescu. Grazzi tas Sur President. L-istatistika ta' dawn l-aħħar 20 ta' snin rew li hemm żieda li dejjem tikber dak li għandu xi dizazzi naturali madwar id-dinja u e għall-għajnuna umanitarju protezzjoni ċivili u kol edin iżjidu l-isforzi tagħna u għalhekk huwa vitali li jkollna amministrazzjoni tajba finanzjarja l-Unjoni Ewropea għandha bżonn fond plura plurali. Għalhekk tajb li nżommu bilanċ bejn l-azzjonijiet biex nħejruħna għal prevenzjoni ta' dizastri kif ukoll fondi li qegħdin hemm sabiex wieħed ikun jista' jirreaġixxi għal dizastri li jseħħu jkollna miżuri li anki naraw ma jsirx abbuż. Kooperazzjoni mal-organizzazzjonijiet internazzjonali huwa essenzjali bl-istess mod l-Unjoni Ewropea għandha tassikura li jkun hemm konsistenza bejn l-għajnuna umanitarja u anke għajnuna ta' żvilupp. Għaliex inkella Dan jista' jkollu impatt negattiv fuq is-swieq lokali speċjalment meta jkun hemm għajnuna eċċessiva tal-ikel. Dan jista' ma jħeġġitx il-produzzjoni tal-ikel fuq livell lokali. Grazzi tas-sellu Onorevoli Bazescu, issa nati l-kelma Sur Silvestri taħt il d-HDI. Grazzi tassel Sur President, dak kollu li smajt dan id-dibattitu naħseb li jista' jġbed l-attenzjoni tal-Kummissjoni, l-ħtieġa li nikwalifikaw il-fond umanitarju, l-ħtieġa li insaħħu dan l-impenn min-naħa tal-Unjoni Ewropea, il-ħtieġa li nisseparaw kif qalet fil-fatt il-kollega Bazesku dak li qed jagħmel il-fond nagħmlu distinzjoni bil-prevenzjoni u dak li jsir wara li jseħħi diżastru. Per nixħen nisħaq l-ħtieġa li nħedġu mekkaniżmu aħjar tal ministrazzjoni tal-fondi. Kien hemm mistoqsija fuq mistoqsijiet fuq każ li feċ fuq il-gazzetti kollha Taljani ta' Zazuh qatt li ġi involut minn NGO biex jitlob il-flus blebda kuntratt, blebda tip ta' koordinazzjoni ma' din il-persuna. Allura, isibu il-dawn il-personi edha daw l-NGOs biex joqogħdu jfittxu l-flus. Iġifri, irrit konna mekkanizmi ta' trasparenza fil-ħidma tal-fond u l-amministrazzjoni ta' dawn il-fondi. Grazzi. Grazzi tassew, salsa biex nikkonkludu nagħti l-kelma lill-Kummissarju Gorgieva. Grazzi tassew, su President l ewwel net permetti li nesprimi il-gratitudni tija, il-gratitudni tal-Kommissjoni, pero b'mod partikolari ta' l-impiegati ta' il settur umanitarju f'ġewwa Brussell u anki f'aktar minn 40 pajjiż li qegħdin jaħdmu biex jitrattaw mal-konsegwenzi umanitarji li diżastri naturali u konflitti normalment eh, l-impatt li ħallu fuq il-popolazzjoni lokali u ma għedin jamlu ħafna xogħol tajjeb biex jamministraw il-taxxa tal-ċittadini tagħna din hija ħaġa li rridu nipprezzaw. Aħna din ngħixu fi żmien fejn id-diżastri dejjem din jiżdiedu il-konflitti qed isiru aktar komplessi, l-ħtiġijiet umanitarji qegħdejjem qegħdin jiżdiedu, però il-finanzi qed jibqgħu l-istess. Għalhekk għandna pressjoni fuq kuf aħna nużaw il-taxxa ta' ċittadini tagħna u allura din jiddependi ħafna mill-effiċenza tal-impjegati tagħna u x-xogħol li nagħmlu aħna. Jiena grat ħafna lir rapporter li l-Parlament anki għal pariri li jintom qegħdin tatuna. Ippermettu li nisħa erba punti l-ewwel net Wa żmien tajb ħafna għal dan ir-rapport ġif f'waqtu għaliex aħna qegħdin naħdmu fuq ir-reviżjoni tal-ftehim ta' sħubija U fuq dawn l ispożizzjoni taħna qed inkomplu naħdmu biex ikollna sistemi ta' kontrollu ta' monitoraġġ għall effettività u ħeffa tal-operazzjonijiet tagħna li il-ħeffa mhijiex lussu għalina, anzi din twassal eh, biex aħna salvaw aktar eh, u jkun hemm inqas spejjeż għal minħala sit-taxxa Aħna u kol qed nagħtu attenzjoni partikolari għal dak li tagħmel ġnus maquda. Tajb li ngħidu li aħna rridu nkomplu naħdmu għal riformi ta' sistema tal-ġnus maquda u anke biex ninnegozjaw li il-rapportaċ ta' eh, il-rapportaċ intern tal-auditing minnaħat tal-ġnus maquda hija importanti ħafna lina. Ejja nenfasizzaw ukoll li aħna ħadna approċ kawtela kbira biex neverifikaw il-prestazzjoni tal-imsieħba tagħna fil-proġetti tagħhom. Kull sena aħna nirrevedu terz mill-proġetti tagħna u mill-proġetti tal-imsieħba tagħna jekk ilħqux il-rekwiżiti u l-aspettattivi tagħna. It-tieni net aħna nfasizzajna bisħieħ approċ bazat fuq ir-riżultati fil-ftejn ma' sħab tagħna. Iva sena li għaddiet aħna eh, nfaqna 1.1 biljun euro sabiex aħna ngħinu l-vitmi li jinsabu f'konflitt u eh, f'diżastri madwar id-dinja. Għalhekk aħna aħna l-ħakna 246 miljon persuna il-ħaknijom tajnijom ken, tajnijom ilma, tajnijom dak li kellhom bżonn. U għekket nipruvaw innaqsu il-riskju anki ta' konflitt mill-li kompli u joħloq aktar instabilita madwar id-dinja. Aħna rridu l-imsiħba tana biex jħarsu bir-reqqa sabiex jaraw ir-riżultat u anki jfissru l-flus valur. Jiena ma nistax nisħa aktar fuq ir-rakkomandazzjoni biex nefas insaw e, nalmu rabilitazzjoni u b'dan il-mod inkun nistaw naqtaw l-ispejjeż ta' għajnuna umanitarja għal ġejjeni diġa' enfaqna madwar 8 għal 10% ta' din l-għajnuna umanitarja u għalhekk aħna rridu inkomplu namlu l-iżvilupp rabilitazzjoni bħala priorità anki irridu najdu għet ma naħdmu mal kummissarju Pilbex, għax aħna permessa li iżvilupp nistaw nasol daw l-għanijiet fl ħarnet net, aħna ħadna impen biex nintegraw ix-xogħol tagħna. Fi xoltana analizi eh, analiżi li hija tajba kemm dak li għandu x'jasam l ispess u l-flus li jintef u waslu għal benefiċċji. Irridu nilħu rekwiżiti biex ikollna l-aħjar riżultati għal flus li għedin jintefqu fisem ċittadini tagħna għalhekk, aħna rridu nassikuraw tistaw, serħu moħkom li jintkom għandkom nsiħeb maħkom. Nafu x'qegħdin jagħmlu l-Ewropej f'dan iż-żmien tosterita sabiex jajnu l-popolazzjoni toħra li nsabu f'aktar diffikultà. Grazzi. Vielen Dank, Frau Kollegin Georgieva. Die Aus Grazzi ħafna, Kommissarju Georgieva. Dak konkludu, bekni konkludu id-dibattitu. F'nofsinhar se nivvutaw fuq ir-rapport ta' Hauser, għalhekk nerġa' ntaqaf f'nofsinhar.